Dámy a pánové, vítám, vám na, vítám vás na dnešním zasedání. Signori, merhba al seduta ta' dalodu tal-plenarja tal-Parlament Ewropew niftaħ il-plenarja tal-lum l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna huwa dibattitu konġunt fuq l-aċċess għall smes għal fondi strutturali u d definizzjoni ta' impriżi żgħar u daqs medju għanna l-istqarrijiet tal-Konsillu l-Kommissjoni, l-aċċess tal-SMI e għal-fondi strutturali u l-istqarrijiet tal-Konsillu l-Kommissjoni fuq l-evalwazzjoni tad definizzjoni ta' SMIs. Fisem il-Konsill għanna s-sur 1. Mr. President, Sir President, Kommissarju, membri onorevoli, nilqa l-fatt li dan il-Parlament qed jiffoka fuq il-kwistjoni tal-SMEs, l imprizi żgħira ta' daqs medju minħabba il-klima ekonomika mwera ta' bħalissa huwa dejjem aktar importanti li l-SMEs li huma l-kontributuri u l-nin għall-ekonomiji tagħna ikollhom klima, ambjent fejn jkun jistgħu jitkattru u jikbru. Intom għażiltu li tiffukaw dan id-dibattitu fuq żewġ kwistjonijiet ewlenin tal-aċċess tal-SMEs għal fondi strutturali u l-definizzjoni tal-SMEs. Lejn li huma kienu suġġett għal mistaqsijiet bil-fom lill-Kummissjoni Ewropea. Fil-fatt, huwa korrett li nindirizzaw il-Kummissjoni fuq dawn iż-żewġ kwistjonijiet u jiena ċert li l-Kummissarju jkun jista' jwieġeb aktar fid-dettall għal punti speċifiċi li huma ta' tħassib għal dan il-Parlament, għal kummissjoni u anke ovvjament il-Kunsill. Fir-rigward il-Presidenza, jiena nixtieq naqsam ma'kom numru ta' punti li huma importanti għal kunsill L-ewwel nett, l-SMEs huma essenzla tal ekonomija tagħna. Huma xprun ta' tkabbir tal ta' impiegi għal flessibilità bidli ta' telba u sors ewlieni ta' impiegi. Għalhekk l-imprizi żgħar u ta' daqs medju kienu fil-qalba tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020. Fi żmien fejn hemm iktar minn 25 miljun qiegħda għandna bżonn l-SMEs li jġeneraw l-impjiegi speċjalment għaż-żgħażagħ. L-SMEs għandhom appoġġ importanti mill-fondi strutturali. Mill-perjodu 2007 sal-14 l-SMEs ħajkunu benefikaw minn dawn il-fondi sa total sa 70 biljun euro. Dan l-appoġġ finanzjarju jgħin isaħħaħ il-kompetittività tal-SMEs matul il-kriżi tal-kreditu li konna ċertezza li l-SMEs kollhom għal finanzjamenti sar dejjem aktar importanti. Għal din ir-raġuni numru ta' skemi li garantixxu self lill-SMEs ġew estiżi u hemm bosta inizjattivi ġodda infasla sabiex jipprovdu l-SMEs rati tal-imax, sussidji, rati li jkunu msaħħa madwar il-kreditu għall-SMEs. L-istrumenti finanzjari huma dejjem forma dejjem iktar maġla ta' appoġġ għal fondi strutturali għall-SMEs. Dan jimxi jitfit mal-finanzjament ta' oti finanzjari u jistaw ikun aktar flessibli biex jerġgħu jiġu riċiklati jintużaw aktar fil-ġejjieni. Fir-rigward il-kapital ta' riskju u il-self dawn huma ta' għajnuna addizzjonali l-SMEs. Jistgħu jibbenefikaw minn finanzjamenti tal-IB tal-EIB li jiprovdi self apposta għall-SMEs, mekkaniżmu ta' finanzjament għall-approċ kemm għal lotjiet finanzjari kif ukoll self mill-banek kummerċali. Sors ta' valur ieħor ta' finanzjamenti jiġi mill-bosta inizjattivi waqfa b'mod konġunt mill-Kummissjoni u l-Bank Ewropa għall-Investiment. Taħt it-titlu ta' Jeremy, Jessica u Jasmine hemm il-programmi li huma mfassla sabiex ikun hemm aċċess għall smes għall-finanzi billi jkun hemm ekwitajiet self u garanziji għalihom. Fir-rigward il-kwistjoni tad-definizzjoni tal-SMEs, jiena konxu li l-Kummissjoni qiegħda tħejji tħarriġ biex tevalwa l-opinjoni tal-Istati membri fuq l-informazzjoni ta' bħalissa jekk hux ta' benefiċċju li nibdlu d definizzjoni. Fil-Kunsill ma kenniex l-opportunità li niddiskutu din il-kwistjoni u tinħarsu l-qoddim biex nilqaw l-istarriċ tal-Kummissjoni. Minkejja dan, u importanti li nistqarru li definizzjoni korrenta tfissel li 95% tal-kumpaniji kollha tal-Ewropa huma SMEs u għalhekk huwa neċessarju li jkollna diskussjoni dettaljati u analiżi dettaljata fuq id definizzjoni. Nħarsu l-qoddim li nisimgħu l-opinjoni u niddiskutu din il-kwistjoni mal-Parlament. Sur President, membri onorevoli, Kommissarju. L-interess ta'kom dal-għodot jiffoka fuq il-kwistjoni tal-aċċess għal finanzjamenti tal-SMEs u dan huwa f'waqtu minħabba l-kriżi ta' bħalissa għalek nishtiq nala billi nisħaq fuq l-access tal finanzjamenti tal-SMEs dan huwa importanti, iżda l-SMEs għandhom bżon ambjent ta' negozju favorevoli biex ikunu jistaw jisviluppaw. L-att ta' negozji żgħar adottat fl-2008 kien importanti biex jien l-SMEs għal-ħolqin ta' qafas ta' politika komprensiv. Jitfit ma' dan, ħafna stati membri ħadu passi meħtieġa permezz ta' per eżempju it-twaqif tal-punti ta' kuntat waħdini, l-one-stop shops, biex jgħinu negozju l-SMEs. Iżda il-koll għanna noqodu b'sebajnejn li nkomplu niprovdu l-SMEs l-ambjent xira li għandhom zonna tkabbir tagħhom u li nisemplifikaw l-ambjent tan-negozju u naqsu il-pis tal-burokrazija l fuq negozju kollha tagħna. Grazzi President. Bam za vaše vystoupení Grazzi ħafna, Ministru, issa fisem il-Kummissjoni Ewropea, il-Kummissarju Han. Grazzi, President. Membri tal-Parlament Ewropew, Ministru, l-SMEs huma matassow is-sinsla tal-ekonomija Ewropea għanna madwar 23 miljon impriża zar u ta' daqs medju fl-Ewropa. Dan ifisser 99.8% tan-negozji Ewropej kollha. It-kabbir u l-kompetittività fil-ġejjieni tal-Ewropa huma dependenti fuq il-kompetittività tal-SMI stana wara kollox. Il-kriżi laqtet l-SMEs daqs kemm laqtet l-ekonomija kollha tagħna. Iżda enithom aktar minħabba il-problemi ta' aċċess al kapital u għalhekk kellha aktar impatt fuqhom. Għandna possibilità biex ngħinu l-SMEs biex bekk ma jkunux il-vitmi tal-kriżi tal-kreditu, iżda bekk ikunu jistgħu jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom sal-milja kollha tiegħu. Il-Kummissjoni f'dawn l-aħħar snin ħadet miżuri bosta drabi sabiex tiffaċilita l-aċċess għall-SMEs għal kapital. Permezz ta' adattamenti għal programmi eżistenti matul l-2010-2011 aħna rnexxielna niżguraw li r-riżorsi disponibbli permezz tal-istrumenti għall-SMEs għal garanziji self u għatijiet finanzjari jizdidu b-1.1 biljun euro. 300 strument differenti ġo finanzjati mill-Stati membri għad 90.000 impigi li ġew ġenerati direttament minn dan ix-xogħol. Nixtieq nieħu din l-okkażjoni għalhekk dim din il-Kamra sabiex nirringrazzjakom il-koll għallajnuna kostanti u b'saħħitha għal modifiki ta' regolamenti tagħna li kienu neċessari matul is-snin biex nilqaw għal din l-isfida. Bekk, fir rigward il-fondi u l-kapital ta' ħidma li jkun disponibbli għall smis kontu ta' għajnuna u bekk kun hemm kontribuzzi wiesa biex nelbu l kriżi speċjalment f'ċertu stati membri li jinsabu f'diffikultà. F'jannar ta' din is-sena, il-Kummissjoni flimkien mal-Istati membri ħadu aktar miżuri sabiex jadattaw programmi finanzjari sabiex bekk ir-riżorsi li għadhom disponibbli ikunu mirati biex jiġġeneraw impjiegi ġodda. Madanakollu, ovvjament, il-kwistjoni tal-qat dejjem kienet il-punt ewlieni ta' din l-inizjattiva Din l-allokazzjoni mill-ġdid ta' rizorsi fejn ikunu disponibbli hija ovvjament ħatkun disponibbli għall SMEs għaliex huma wara kollox huma f'pożizzjoni li jġeneraw impjiegi sostenibbli. E niftakru li hemm madwar 24 miljun ruħ qiegħda 23 miljun SMEs. U għalhekk termini sempliċi kieku kull SME jilqaw persuna waħda qiegħda ikunu bejwet ieħor solvejna l-problema. Għalhekk għabbażi ta' din l-inizjattiva ħanaraw allokazzjoni mill-ġdid ta' 5 sa 8 biljun euro bir-rati kurrenti. U l-fondi strutturali ser nibdluhom lejn u nindirizzawhom lejn l-SMEs ħana tuħarsa lejn fondi mill-IMF għal proġetti, innovazzjoni għall SMEs, enerġiji li jġeddu, effiċenza tal-enerġija, per eżempju, u għajja ma ninsawx ukoll l-50% ta' dawn il-flejjes imorru għall-inqas pajjiżi żviluppati li huma iktar fil-fatt minn 50% għal dawn ir reġuni U dan qed jibgħat sinjal ċar sabiex intejbu l-kompetittività fih dan l-SMEs U sabiex niksbu dan, ovvjament irridu nisbdu ħabel wieħed flimkien, irridu niżguraw li l-aċċess għal fondi strutturali ikunu aktar faċilitati. U għalhekk nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew għal bosta proposti li resqu sabiex inaqsu l-burokrazija. Fl-istess ħin nixtieq infakkarkom li bosta mill-isfidi amministrativi li jeżistu jinsabu fuq il-level nazzjonali u reġjonali Per eżempju, l-implementazzjoni tal-att zaħir, tan-negozji żgħar l-SBA huwa importanti biex ikun hemm kondizzjonalità ekstante kif kien propost. Hawnhekk irridu niġbdu ħabel wieħed fuq il-livell Ewropew u eh, niġbdu rridni fidejn l-istati membri biex nixprunawhom li jaġixxu. Anki issa ndur għal definizzjoni tal-SMEs li dejjem għajmet diskussjonijiet differenti. Tafu li l-Kummissjoni Ewropea qed tagħmel reviżjoni ta' din id-definizzjoni qed da tevalwa qiegħda tixtarra qed nagħmlu dan ix-xogħol qed naraw it-totali tal-balance sheets u qegħdin nistennew riżultat ta' dan l-eżaminazzjoni mill-ġdid fil-kmini fil-ħarifa din is-sena. Hija sens wiesa u bħalissa ma nistax ngħidilkom jekk hux ser twassal għal bidla fid-definizzjoni korrenti jew le. Sinjuri, l-SMEs huma essenzla tal-ekonomija Ewropea. Fil-ġimgħat u xhur eh, reċenti kien hemm ħafna taħdidiet dwar li nagħtu impuls li tkabbir u l-impigi Kull min ta' irid jgħin is-sitwazzjoni billi jipprovdi dan l-impetu għad kabbir irrid jibda l-SMEs. Il-Kummissjoni lesta biex tagħmel dan ix-xogħol. Grazzi. Dziękuję wam, panie komisarzu, za wam. Grazzi ħafna, kummissarju. U issa naddi il-kelma lill-kelliema fisem il-gruppi politiċi l-ewwel fisem il-PPE nisimgħu Missur Benson. Tak, herr EU-programmerne skal være mere... Grazie, President. Il-programmi tal-Unjoni Ewropea iridu ikunu aktar aċċessibbli għall-SMEs. Ħafna drabi il-programmi tal-Unjoni Ewropea jkunu mfassla għall-uffiċjali ċivili minn l-uffiċjali ċivili u ma jkollhom xejn jaqsmu mar-realtà tal-industrija u l-ekonomija reali. Madanakollu kollu għandna bżonn niġġeneraw aktar impigi, rridu noħolqu l-impigi u dan ifisser li ntaffu l-burokrazija, nisemplifikaw il-proċeduri tal-applikazzjoni. Għandna bżonn aċċess faċli għal finanzjamenti tal-kumpaniji billi nilqaw ukoll l isfidi li jtaffaċċa l-Unjoni Ewropea. Fadlinna ħafna x'naqtfu fil-qasam tal-efficienza tal-enerġija u dak ikun punt tajjeb ta' tluq li naffaċilitaw l-SMEs ikollhom aċċess għal fondi. Jużaw il-fondi li hemm fil-fondi strutturali jallokaw dan il-flejjes lill-SMEs u dan ovvjament joħloq impiegi ġodda li jġenera opportunitajiet għan-nies ta' kuljum lill-artiġani, lill-nies bisnajja uħiliet li huma kapaċi jgħin lil familji minn dawn eh, minn din is-sitwazzjoni wera li għandna fl-ekonomija. Dan tajjeb għall SMEs u anke għal dawk li qegħdin fin-negozju biex joħolqu l-impigi. Nixtieq ngħid ukoll xi ħaġa dwar id-definizzjoni. Irridu noqogħdu attenti b'sebajnejn għandna definizzjoni u jekk m'hemmx problemi m'hemmx għalfejn noqogħdu nirranġaw l-affarijiet minn ġdid 95% tal-kumpaniji kollha diġà huma koperti u ma naħsibx li għandna bżonn billa kbira. Grazzi, issa fisem l-SND Costanzo Krejl. Grazzi, President, Signori. Edna darba wara l-oħra li l-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea u dan huwa minnu u qed nagħmlu ħafna xogħol biex ngħinu din is-sitwazzjoni. Naħseb li din hija sitwazzjoni speċjali għaliex meta mqabla ma' żoni ekonomiċi kbar, aħna għandna negozji żgħar li huma kompetittivi fuq l-istadju globali u huma flessibbli biex eh, jadattaw għal kondizjonijiet ġodda u dan huwa l-aspett uniku tal-SMEs fl-Unjoni Ewropea u aħna nappoġġawhom ukoll. Mhix xi ħaġa li qed ħarsa lejha fil-perspettiva fuq medda twila ta' żmien fuq il-perjodu ta' programmar li jmiss diġà tnamlu x-xogħol minn issa biex intejbu l-aċċess għal kapital mill-fondi strutturali iżda naħseb li għatem potenzjal biex inkomplu nibnu fuq dan u nisimplifikaw l-affarijiet. L-imprizi iżżar rridu ikollhom self deċenti u kundizzjonijiet deċenti u rridu jgħaddu minn riżmi sħaħ ta' karti u ta' xogħol u hemm bżonn li ikun hemm u għanna l-opportunità biex taffu dan ix-xogħol burokratiku. Rrid ikonna approċċ intelligenti sabiex bekk inkoraġixxu lil dawn l-SMEs ikunu aktar involuti billi jagħtu ħarsa lejn iktar kompetittività u iktar azzjoni ta' interazzjoni biex jgħinu fir-rigward il-problema tal-qatt fost iż-żgħażagħ. Il-Kummissarju semma li kieku kull SMEs kellha timpjega eh, l-żagħżugħ kieku l-qatt fost iż-żgħażagħ jieb huwa minnu bej wieħed u ieħor. U mhux qed nivventa li hemm flejes biss mill-Unjoni Ewropea jekk timpjega xi żagħżugħ jew tnejn qiegħda. Dan ifakkarni fil-passat tal-GDR ta' qabel li ma tantx kien tajnuna l-qatt. Iżda li niġġeneraw proġett ġdid li nagħtu żbok ġdid lil l-żazah biex ikollhom impjieg f'kumpanija li jista' jiġi appoġġjat mill-Unjoni Ewropea, naħseb li dan ikun valla pena. U nirreflettu fuq proġett bħal dan li jista' jitwetta forsi dan nistgħu nagħmlu fir-realtà fil-perjodu ta' programma li jmiss. Fuq dan nixtieq ngħid ukoll li ma rridx li kolli effetti sekondari biex beknejnu lil l-SMEs irridu kun hemm għajnuna sostenibbli biex jkunu jistgħu jindirizzaw il-qatt fost iż-żgħażagħ ukoll. Għandna mistoqsija l-Kummissjoni. Nafu li l-Kummissjoni qed tħares lejn il-liġi tal-kompetizzjoni huwa importanti li m'għandniex naraw li f'reġun partikolari ikun hemm forom differenti ta' appoġġ u kundizzjoni differenti għal dan l-appoġġ għall-istess reġun. Dan ifisser li li wieħed applika l-appoġġ ikun iktar problemi u anki problemi għal kompetittività u musser ikun tajnuna r-reġuni. Grazzi ħafna, Sinjura, u issa fisem l-alde is-Sur Kreuzman. Waħda mill-ikbar problemi li affaċċaw l-SMEs hija l-aċċess għal fondi. Il-politika ta' koezjoni tal-Kummissjoni tista' tkun utli il-programmi differenti ġew msemmija u skont studju tal-Parlament Ewropew fuq l-effettività u l-effiċenza tal-fondi strutturali u miżuri reġjonali oħra. Rajna x'inhuma d-djufijiet Mem lebda differenzjazzjoni bejn tipi differenti tal-SMEs, aħsbu per eżempju dwar dawk li jaħdmu għal rasom u l-kumpaniji żar net Mm, ħafna burokrazija dwar kif l-SMEs ikollhom aċċess għal fondi. Barra minn hekk il-flejjes allokati għalihom ikunu ħafna drabi marbuta b'ħafna burokrazija. Għalhekk irridu nżguraw li jkun hemm semplifikazzjoni għall-aċċess għal fondi strutturali. Għandna bżonn aktar aċċess għal programm Jeremy 50.000 euro huwa wisq fir rigward il-kofinanzjament. Għanna bżonn li intaffu il regoli ta' front-loading tal-flus minn qabel. Għanna bżonn aktar miri għal fondi tagħna għal kull tip tal-SMEs. Rridu intaffu il regoli tal-kofinanzjament u barra minn hekk neħtieġu wkoll li natu aktar għajnuna u assistenza l-SMEs jgħinu li l-om infusom il-kmamar tal-kummerċ differenti jistaw kollom ruola hawnhekk x'jaqdu fuq livell nazzjonali. L-SMEs għandhom ikunu kapaċi li issaħħu il-bażi ta' kapital tagħhom sabiex bekk ikollhom aċċess saħjar għal kreditu. Bażel tlieta m'għandux jintem m'għandux jispiċċa Eh, jiblokka l access għal fondi l-SMEs minn flok l-SMEs għandhom ikollhom access għal kreditu blaqwa rata ta' max. Svobodna Aljanza vistopi pani Miran. Grazzi, issa għaddu għas-Sinjura Miranda. Obrigada, Presidente. Signor Commissario, u papel... Grazie, President, Commissario. Ir-rol tal-SMEs huwa importanti ħafna l-ekonomiji ta' ħafna pajjiżi hemm ħafna pajjiżi qegħdin ibatu minħabba l-konsegwenzi tal-kriżi ekonomika u finanzjarja. Il-fatt li l-SMEs huma involuti b'mod attiv l-ekonomija qed joħolqu xogħlijiet hija xi ħaġa li hija importanti ħafna għal gruppi vulnerabbli għan-nies għall immigranti u żgħażagħ fil-bliet kollha tal-Ewropa bħalissa ħafna stati membri fejn ir-rata tal-qatt fost iż-żgħażagħ hija bejn 40 sa 50 fil-mija. Dawn ir-rati għalin ħafna tal-qatt ifissru li eh, il-politiċi fil-poter u aħna x-ċittadini kollha rridu nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet hemm ħafna sma fejn l-SMI jistgħu jkollhom rwol ikbar. Rajna dan l-aħħar fl-Ewropa li 85% tax-xogħlijiet kollha maħluqa ġewwa l-Unjoni Ewropea kienu maħluqa mill l-SMEs u f'ħafna każijiet dawn kienu um, ehm, SMEs ġodda. Huma jiffaċċjaw ħafna ħafna xogħol dan rigward huwa stant reviżjoni tal leġiżlazzjoni li jmiss għandha tagħmel il-proċess ħafna iktar sempliċi u iktar dinamiku. Il-mekkaniżmi għal koordinazzjoni ta' amministrazzjoni differenti għandha tkun eh, iktar faċli, għandha bżonn ta' faċilitajiet ġodda u teknoloġiji ġodda. L-SMEs għandhom potenzjal kbir f'kuntest transkonfinali biex jiftu swieq ġodda u b'dan il-mod l-SMEs ikunu jistgħu jgħinuna biex niġġieldu il-kriżi u niġġieldu wkoll il qat fost iż-żgħażagħ. Grazzi, grazzi ħafna issa fissem il-Reformisti u Konservattivi Ewropej Sur Chichester President. Kummissarju, jiena grat ħafna li dan il-punt. U l-mistoqsija tagħna tinsab fuq l-aġenda tagħna tal-lum. Sa minix kontent bir-risposti li qed nirċievu. Tafu ni ja diffiċli għal negozju żgħar li jibda, jikber u jkampa u għadna rridu nagħtuhom l-assistenza kollha li nistgħu. it tal tal u huma dejjem kienu konsistenti matul is-snin iridu aċċess l-informazzjoni l net għandhom bżonn ta' assistenza f'dan ir-rigward biex jaraw fejn se jsibu l-għajnuna. Għandhom bżonn ukoll assistenza biex ikunu jistgħu jiksbu aċċess għal finanzjament huwa diffiċli għal nies li ikollhom jieħdu uh, self żgħir, il-banek ma jkunux iridu jselfu ammonti żgħar lin-nies u ma jkunu jridu ammonti kbar ħafna u jistgħu jitolbu eh, ħafna flus ta' dan is-self. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-pis tal-amministrazzjoni, red tape, li timxi ma' regolamentazzjonijiet huwa ħafna iktar diffiċli għall kumpaniji żgħar milli għall kumpaniji kbar. Jien nixtieq nagħlaq billi ngħid li fuq medda tmila ta' żmien nispera li l-Kummissjoni ser tinkludi l-aħħar punt fil-mistoqsija tagħna dwar l-użu ta' bilanċi mhux minn fuq budget line soħrajn għal riċerka u l-iżvilupp. Hekk aħna nkunu nistgħu ngħinu x-xogħlijiet u l-ħolqien tal-ġid fil-futur. Grazzi President. Grazzi. Issa ngħaddu għas-Sur Salavrakos. Grazzi, President. L-SMIs huma essenzla tal-ekonomija Ewropea u waħda mill-iktar istrumenti utli għad kabir u l ħol tax Nidu konsiderazzjoni ċirkustanzi li niffaċċjaw bħalissa ġewwa l-Ewropa. Naraw li hemm ħafna vulnerabilità fil-kriżi ekonomika u finanzjarja ġewwa l-Greċċa, pereżempju, eh, l-SMEs raw tnaqis ta' 60%. U fi Spanja 55% il-każ tal-Greċja huwa l-iktar gravi. Ma fil-Ġermanja l-affarijiet huma bil-kontra hemmhekk jirnexxilhom jikkonsolidaw il-pożizzjoni tagħhom saħu l-pożizzjoni tagħhom bżieda ta' 21% għalla stant aħna ġejna mill-quta ħafna ġewwa l-Greċja. Aċċess għal eh, finanzjament mill-banek huwa diffiċli ħafna, ħafna kumpaniji qegħdin jagħlqu u dan jiggrava ħafna sitwazzjoni għal kulħadd suq tax-xogħol ukoll. Skont eh, servizz riċenti il-Bank Ċentrali Ewropew sab li huwa ħafna iktar diffiċli għall SMEs li jiksbu s-self il kondizjoniet qed jiggravaw jisiru iktar diffiċli u aħna l-dastant li jidu naraw x'inhu l-assorbiment tal-kreditu f'pajjiżi differenti jiena naf li din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni qiegħda tanalizza. Hemm xi pajjiżi li għandhom diffikultà ikbar biex joffri l-kofinanzjament minħabba l-impatt tal-miżuri tul l-austerità. Aħna rridu nassiguraw li l-fondi strutturali u li IB jistgħu jaħdmu jitfit. Dan il-mod, Aħna nistgħu nibdew billi nanalizzaw setturi iktar profittabbli. Grazzi sa' żewġ minuti. Nadwa Sinjura Zuber, fissem Nordi Green Left. Grazzi, President. ħafna li jista' jingħad dwar il-bżonn ta' iktar żvilupp għall-SMEs. Nistgħu Najdu ħafna affarijiet dwar l-importanza tal-SMEs għal aċċess ekonomiku għal industrialijiet. Il-punt l-iktar importanti huwa li l-miżuri tal-austerità huma qegħdin jeliminaw eh, eluf ta' SMEs. Isu qed jallaqhom lill SMEs f'dan il-kif l-atmosfera rrid naraw se nagħmlu biex ngħinu l-SMEs jekk ikollok osterità aktar minn politika li qed tiffoka fuq it-tkabbir hemmhekk f'każ bħal dan tkun sempliċiment qed tala għajnejk lejn is-sitwazzjoni li qed isseħħ u mhux qed tqis il-kwistjonijiet ta' miżuri ta' osterità. Naraw x'nu mal-miżuri ta' pereżempju ta' trojka fuq il-Portugal. Eh, dan huwa kollu dramma soċjali, dan kollu li qed niddiskrivi. 213.000 SMI għalqu. Għawnek id nitkellmu dwar l-impiegati tal-SMIs li mandom lebda għazla oħra. Jina naħseb li huwa inevitabli li inti kollok tnaqis fil-pagi u fil eccetera, għal stant il-prodotti tal-SMEs li kuna jibijaw jiġu soġġetti għal tassazzjoni u ħafna iktar tnaqis, għal stant fuq medda eh, kbira l-SMEs qed jintlaqsu ħafna. Il-Bank Ċentrali Ewropew iddeċida fuq dawn il-miżuri u l-dastan kena impatt fuq il-kbir fuq il-Portugal issa però qed jgħidulna li jridu l-SMEs. Iva vera u importanti appoġaw l-SMEs iżda jekk aħna ser nagħmlu dan, allura ejjew nifqu napplikaw politiċi li qed ikollhom impatt kbir ħafna fuq l-SMEs li jippruvaw jagħmlu negozju issa bħalissa. Jekk intom tridu tappoġġaw l-SMEs għandkom bżonn ta' appoġġ min-naħa tal-Istat. M'għandniex naraw l-effett ta' monopolju fuq suq uniku. Kollox jispiċċa fidejn il-multinazzjonali. Irridu nqisu l komitatajiet l-enerġija, s-settur bankarju, naraw l-SMEs bħala klijenti u mhux narawhom soġġettu għal prezzijiet tal-monopolija li Umbat nwafqu nifqu mill-li natu għom aċċess għall-loans. Apparti minn dak kollu. Iġnam l-proċeduri ħafna iktar faċli, nevitaw ħafna paperwork u jkollna diskriminazzjoni pozittiva għal dawk iż li għandu jiffaċċaw diffikultajiet partikolari. Grazzi ħafna, issa naddu. A sinjura Sinclair, minuta u nofs. Thank you, Mr. Um, Chairman. Grazzi, President. Smajna ħafna klim sabiħ l-lum dwar l-SMEs li huma sinsla tal-ekonomija, ta' soċjetà, etc. U però x'inhi realtà? Nfakkarkom li eh, s-sortegot għalilna li aħna pajjiż ta' shopkeepers ista' nfakkarkom li aħna għandna eh, parti kbira li qed taħdem fir-Renju Unit. Mm, per eżempju fil-West Midlands nantaqa' ma' dawn eh, il-sidien ta' negozji li qegħdin jiduna li huma malqa mill-regolamentazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea rati ta' negozji huma għolin ħafna mhux biżjed taħriġ, mhux biżjed aċċess għal fondi. U kull ma naraw huwa fondi. Ir-Renju Unit huwa t-tieni l-ikbar kontributur għall-Unjoni Ewropea wieħed però mill-inqas li jirċievi fir-rigward ta' għajnuniet u taħriġ. Qisu l-Fond ta' Globalizzazzjoni Ewropew. Kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea kellu aċċess għal dan il-fond apparti mir-Renju Unit. Per eżempju, f'Coventry ehm, eh, għal u ehm, ħafna affarijiet, però fi Franza min-naħa l-oħra eh, kien kienem nisna law taħriġ u aħna lef Coventry anka per eżempju fin-naħat isfel ta' Franza, membru tal-G8, eh, u koll kellu dawn l-għajnuniet, aħna r-Renjuniet le. Aħna t-tini l-ikbar eh, kontributur fl-Unjoni Ewropea. Irridu neħu l middleman irridu eh, nejnu l smis u nisil nitilqu l unjoni Ewropea. Grazzi. Spiewek, a nini pokraċujeme s dalximi, zapstanimi reċniki, Prvni na 1,5 minuti, pan Ribik. Grazzi, naddu għal kelim oħrajn is-sur Rubek. Minuta u nofs. Għandi mm, mistoqsija lill kummissarju Han. X'inhi s-sitwazzjoni bil-riċerka u l-infrastruttura? U x'ser isir fir-rigward ta' dan il-qasam biex ngħinu nagħtu iktar għajnuna lil l-SMEs? It-tieni mistoqsija lill-Ministru Vamen. Aħna smajna mill-President Hollande li aħna għandna bżonn strateġija ta' tkabbir. Kif din ser tiġi pjanata għal budget tal-2013? X'inhuma il-pożizzjonijiet li aħna għedin naraw għal budget tal-2013 biex bekk u strateġija għat tkabbir u xogħlijiet? U xinajdu dwar il-programm għafasar riċerka sal-2020, x'infrastruttura ta' tkabbir podġew sissa, x'programmi tridu taraw u permezz tal liema rizorsi. It-tlet punt, rridu nassiguraw li intraprizi zaza ikollhom opportunitajiet ehm, Anke anka barra mill-Unjoni Ewropea biex bekk ikollhom esperjenza hemm programm tal-Erasmus għal negozjanti żgħażagħ. Qed naraw li dan il-programm però twaqaf iżda aħna rridu nassiguraw li dawn il-negozjanti żgħażagħ jistgħu jagħtu biżejjed lill iswieq tagħhom. Irridu nirriflettu wkoll fuq dawk l-SMEs li huma attivi b'mod internazzjonali u naraw jekk jistgħux jirrispondu fir-rigward tal-fond ta' ġustament ta' globali. Grazzi. Issa nandu Għas-Sinjura Toja 3 minuti. Grazzi, President. L-izvilup mumiex lussu iżda huwa dover. Allum kulħadd jirrikonoxxi l-priorità ta' tkabbir xaħġa ħaġa li ma kienx teżisti sa ftit ilu l-grupp tiegħi u kburi ħafna ta' dan li dejjem insista fuq dan kollu u dejjem talab ukoll għal titjib fir-rigward tal-politiċi Ewropej. Issa fir-rigward tal smis li huma sinsla tal-istruttura produttiva kif ġa intqal, flimkien ma' azzjonijiet mm, tant meħtieġa, irridu wkoll azzjonijiet fuq medda twila ta' żmien li huma importanti għal għażażaħ eh, ġewwa l-Ewropa eh, li najdu li l-kultura tal-impriża u spiritu ta' imprenditorija jew inke karriera u suċċess li hija wkoll xi ħaġa importanti ħafna u li għas-soċjetà għaliex ikunu jistgħu jiżviluppaw modell għal iktar tkabbir, iktar ġust, iktar sostenibli kif ġajnt għal mill-kollega Krell. Għaliex aħna rridu żvilupp li huwa innovattiv, kapaċi li jikseb l-opportunitajiet kollha ġodda u kull sostenibli mod ambjentali u anke eh, soċjali. So Apparti minn dawn l-azzjonijiet fuq meda twila ta' żmien rridu nqisu iktar valutazzjoni taħt il-formazzjoni fil-patrimonju ta' li għandna fl-Ewropa, pereżempju l-istituti ta' taħriġ tekniku li aħna abbandonajna. Dawn huma importanti ħafna biex inkunu nistgħu noqorbu iktar teknoloġija lejn ix-xjenza wkoll il-bżonn u rrieda li noħolqu xi ħaġa Issa, fil rigward ta' rizorsi għall azzjonijiet urġenti, se jkunu indispensabli dan qed ngħidu li l-Kummissjoni mod partikolari daw wkoll il-Kunsill irid jiddeċidi fuq ir-regolamentazzjoni tal-fondi strutturali flimkien mal-Parlament, dan se jkun indispensabbli li jkun hemm koordinament tal-riżorsi aħna rridu nkunu kapaċi nużaw mod komplementari l-fondi strumenti finanzjari għall-SMIS il-fondi ta' riċerka, l-fondi strutturali. Jekk aħna nużaw dawn ir-riżorsi kif suppost, mod komplementari aħna nkunu nistgħu niksbu l-aħjar eh, l-aħjar possibli jek naqdom kolla fl-imkien. Il-fondi strutturali huma indispensabbli għandhom fihom infushom din il-priorità tematika. Zan nista' ngħid ċaffariet affarijiet sur Kommissarju. Il-konċentrazzjoni tematika importanti iżda importanti huwa wkoll li l-awtonomija reġjonali kollha wkoll il-possibilità li eh, ta' tikseb eh, dan programmi permezz ta' aktar għażliet hemm ħafna iktar eh, reġuni li għandhom ħafna bżonnijiet, un hemm reġuni wkoll li huma kapaċi wkoll li jesprimu l-kapaċità tagħhom biex jindikaw il-priorità. Territorju importanti ħafna li xfit u fuq it-territorju nistgħu jinħolqu l-proċessi produttivi, l-iktar skabbir, iktar imprizi, eh, ir-rieda l-iktar parteċipazzjoni fl-istrutturi koll ekonomika soċjali tat-territorju. U għal daqstant rizorsa u l ewlenija fejn jingħaqdu politiċi Ewropej u politiċi tal-awtorità lokali. Jiena ninsisti fuq dan il-punt tal-koordinament ta' riżorsi. Fl-aħħar dwar id-definizzjoni tal-SMEs, jiena naħseb li mhux biss huma konvolti l-Istati membri u l-Kunsill Hemm ħafna kwistjonijiet li nirridu ninkluzi u mal kwalità tal-SMEs li jinsabu fit-territorju partikolari iżda wkoll jinkludu l-bqija tad-dinja. Għal daqstant irridu nqisu n-natura nifissa ta' dawn l-SMEs u tan-netwerk li jinsabu fihom. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa għal minuta u nofs is-Sinjura Manescu. Grazzi ħafna President, Kummissarju. L-aċċess tal-SMEs għal fondi huwa meħtieġ ħafna għal tkabbir u l-iżvilupp. Hija sfida Ewropea u nazzjonali. L-SMEs huma milquta ħafna mill-kriżi ekonomika preżenti. Il-fondi strutturali huma opportunità kbira ħafna biex nippermettu lill-SMEs li jkampaw. Li Ir-rwol tal-Unjoni Ewropea u l-Gvernijiet Nazzjonali jibqa' wieħed importanti ħafna fir-rigward ta' miżuri biex nappermettu aċċess għall smis għal fondi biex dawn ikunu jistgħu jagħmlu jkomplu bil-proġetti tagħhom. Il-qafas regolatorju li jkopri l-aċċess tal smis għal fondi huwa diffiċli ħafna u għaldastant però dan iwassal li benefiċjarji potenzjali jistgħu jiġu skoraġġati mill inkoraġġati iktar. jekk aħna rridu li settur privat jieħu iktar dawn jagħmel użu iktar minn dawn il-fondi allura rridu iktar semplifikazzjoni. Eh, irridu neħu il-burokrazija, irridu nkomplu bil-proġetti u ntejbu dawn il-kapaċitajiet tal-negozjanti tagħna, tal-kummerċanti tagħna. Grazzi. Issa ngħaddu għas-sur Butikofer għal minuta. Mikrofonu għal kellim. Yeah. Yeah, thank you. Die Kollegen, die diese Debatte veranlasst haben, il-kollegi li jridu li niddiskutu dan is-suġġett semmew ukoll jekk hux tajjeb li nqisu regoli ta' kofinanzjament tal-programmi tal-Unjoni Ewropea biex dawn jiġu reveduti. U jiena naħseb li din hija mistoqsija ġustifikata iżda. Aħna mbagħad irridu nassiguraw li nifhmu eżattament x'inhu l-kuntest dan kollu. U dan ukoll ġej mill-fatt li jekk aħna se nibdlu d-definizzjoni tal-SMEs. Għalla hemmhekk se ikun hemm inqas xnatu lil dawk l-SMEs li sissa ma e, jieħdu l-ebda fondi. Jekk aħna naqsu l kundizzjonijiet ta' konfinanzjament, inqas SMEs ser li jkunu qegħdin jaqsmu uh, l-istess ammont ta' fondi disponibbli għal daqstant din hija l-konsegwenza, din hija l-ħaġa li rridu nqisu minn din is-sitwazzjoni. Aħna ma nistgħux nonfqu inqas flus fil-futur għall smis Skużani Sur koffer, iżda inti għaddilek il-ħin u kulħadd irid jirrispetta il-ħin tiegħu. Is-Sinjura Ford għal-minuta. Grazzi tassew l-SMI se jaffeċċjaw bosta problemi u anki burokrazija jew waħda mill-problemi. Il-mikro negozji żgħar għandhom jiġu Eh, miċħuda minn dawn il-leġizlazzjonijiet kbar tal-Unjoni Ewropea l-aċċess għal finanzjament huwa wkoll problema u tissuġġerixxu allokazzjoni akbar tal-baġġis tal-Unjoni Ewropea l-SMEs. Però hawnhekk għal darb'oħra l-burokrazija tista' tkun wis kbira. Jiena kelli ħafna almenti minn ħata negozji żgħar li ħadu sem proġetti tal-Unjoni Ewropea mbagħad stennew għal xhur jaqt anki snin għal ħlasijiet u xi drabi il-flus qatt ma wasal. Jekk kumpanija tiġi motija biex tagħmel xogħol u xogħol qed isir, dak il-każ għandhom jitħallsu fil-ħin. Il-Komissjoni qalet li d-direttiva ta' ħlasijiet tardiv ser solvi din il-problema, però bħal ħafna mill-liġijiet tal-Unjoni Ewropea waslet għal ħafna konsegwenzi. Jiena f'settur fejn kumpaniji kbar Um, ma bqawx jixtru minn kumpaniji żgħar, għalhekk rridu nifqu nitkellmu fuq l-SMEs u nieħdu azzjoni. Anke f'dan id-dibattitu llum illum għamilna disa mistoqsijiet u kummissorju jiena ħerqana li nirċievi disa tweġibiet sinċiri. Grazzi. Grazzi tassew għal minuta issa nagħti l-kelma lill-Onorevoli Ċiminezki. Sur President, Il-Parlament Ewropew ħanota li l-Kummissjoni Ewropea qiegħda tfittex sabiex tellimina l-ostakli li qegħdin jaffaċċjaw l-SMEs. Fil-pajis tijaj il-bidu ta' dawn l-SMIs huwa pjuttost għoli, pero l-rappresentanti tal-kumpaniji żaret jisprimu interess akbar f'dan it-tip ta' finanzjament aktar mill-li flus disponibbli. Fil-Polonja aħna għandna ħafna intrapriżi żgħar. 96% tal-SMEs huma intrapriżi żgħar ħafna u żewġ terzi minnhom huma nies li jaħdmu għal rashom. Dan ifisser li aħna rridu morru lura u rridu naqtaw l-burokrazija u l-ostakli li jeżistu. Pil-kriżi finanzjarja il-kofinanzjament qed isir problema. Għalek, il-Parlament Ewropew tissimplifika il-proċeduri tijaw sabiex jifassal billi fassal regoli ġodda għal dak li u l wara l-2013. Issa l-minuta nagħti il-kelma lill-Onorevoli Stojanov. Grazzi tassil sur President, matul dawn l-aħħar xhur Jina kota tinżur partijiet differenti tal-pajis tiegħi fil-Bulgarija u jina tkellimt ma' bosta SMI u mal-koll qalu l-istess ħaġa li aħna qed niġu maħnuqa Iqfu tix attenzjoni fuq il-kumpaniji l-kbar u l-banek għaliex aħna l-iktar li ġejna mill-quta ħazzi mill-kriżi. Jiena ħares li l-mod kif ma jaħdmu u sfortunatament ħafna minnhom jużaw teknoloġija li kienet użata 20 sena ilu meta huma bdew u fetħu negozji tagħhom. U jiena saqsejtom għalfejn tom tapplikaw għal finanzjament tal-Unjoni Ewropea u tużaw innovazzjonijiet ġodda. Però tweġiba kienet din l-amministrazzjoni mhix tajba biex napplikaw għal dawn il-finanzjament għaliex fl-aħħar mill-aħħar xej ma joħroġ minnhom. Anki il-korruzzjoni miex għal vantaġġ tal-SMEs għaliex il-ħadima tal-gvern li qegħdin jaħdmu fuq il-proġetti huma interessati f'proġetti kbar għaliex il-proġetti l-kbar ifissru eh, tixħim qawwi u dan ifisser li irridu nużaw Eh, eh, Ġifri, irrit t-tittieħed aktar azzjoni f'dan il-qassam. Is-Sur Van Nistelrooy, grazzi tassew, Iva, jena nixtieq nibda b'ton aktar pożittiv mill l-menti li għadna kif smajna dal-għodu. Wieħed minn proġetti li qed jiġi appoġġat permezz tal-fondi strutturali għal wirt storiku qed inżam. Però aħna għandna madwar 400 impjieg li qed jinħolqu kun kull sentejn. Pero kif qed ngħidu, dan huwa strument eżistenti li permezz ta' kapital privat flimkien ma' l-awtoritajiet hemmhekk qed ikollna ħolqin tax-xogħol hawnhekk għandi tliet mistoqsijiet lill kummissjoni Ministri. Nistgħu nieħdu qafas finanzjarja l-2014 u l-2020 qegħdin nitkellmu dwarha bħalissa li x'aktar ser ikollha bżonn flus u kapital ġdid. U immexxu għall qudiem u jkollna tip ta' summit informali. Nistgħu nibatu dan is-sinjal politiku u anki impoġġu dan l-intestatura numru wieħed tal-MFF, forsi dan tgħinna niksbu ftit flus. Forsi nistgħu nitolbu koll stati membri biex jħolqu pjantazzjoni għall smes bl-inklużjoni ta' eh, tip ta' xprunar biex naraw eżattament fejn huma din jiltaqa' ma' problem ta' burokrazija. U bħadċi najdu dwar il-finanzjament minn qabel u anki dak li front loading, il-finanzjament minn qabel aħna forsi rridu namlu linja ta' demarkazzjoni. U nixtieq nirċivi daqsxejn mm, tweġibi dwar dan. Is-Sur Kalfen. Aħna il kol nitkellmu li l-SMEs u l-intraprizi għandhom bżon finanzjament, għandhom bżon inqas burokrazija u għandhom bżon aktar aċċess li għassu. L-opinjoni edha tagħmel eh, ħafna ġid f'dan il-qasam, però hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsiru oħrajn l-ewwel net l-aċċess għal finanzi. Mela, Blaħ dubju ah, rridu nżidu l-possibiltajiet għal ħlas bil-qoddim, speċjalment għal dawn il-kumpaniji żgħar. Huwa diffiċli ħafna li jom biex ikollhom kofinanzjament. It-tieni punt, il-qafas finanzjarju li jmiss tajp li nerġgħu minħarsu lejn din il-perspettiva u anki naraw x'nistgħu nagħmlu bl-MFF li jmiss. Hemm parti qawwija fil-fondi ta' koeżjoni u hemm tnaqqis għal finanzjament tal-SMEs inċentiv għal l-innovazzjoni, però jridu naraw kemm l-SMEs iżommu dawn it-teknoloġiji u jagħmlu użu minn din it-teknoloġija ġdida. Punt ieħor rigward il-kofinanzjament rridu nikkonsidraw mill-ġdid li dak li konsidra l-President tal-Kommissjoni biex nużaw il-finanzjament li ma ntużawx sa tmim tal l-aħħar qafas finanzjarju, mhux biss l-stimulazzjoni, ma anke l tal-SMEs. Rigward il-burokrazija. Irridu nippromuovu mhux biss l-aħjar prassi, ma anki nagħmlu sanzjonijiet fuq il-prassi ħżina li x'ċertu stati membri jider li emmek eh, fċertu stati membri eh, mhux qed jintefqu flus u dan il-flus tajb li jiġi dedikatu mbagħad għall-SMEs. Umbat aċċess li s-suq. Jina sab li dan aspett importanti ħafna f'dak li ju tkabbir tal-suq digitali u affarijiet li jridu jsiru f'dan il-qasam u anki l-aġenda digitali ma' f'termini ta' arfin reċiproku u anki kwalifiki ta' edukazzjoni l-intrapriżi żaru medji m'għandhomx aċċess eh, tajjeb lejn is-swieq Ewropej. Grazzi. Is-sanat il-kelma li sin l-onorevoli Hall għal-minuta. Sur President, il-reġjun tiegħi fit-tramuntana tal-Ingilterra tal l-Ingilterra qed kollu diffikultajiet biex jressa din l-iskema ħaddima. Issa nittamaw li l-SMEs ikunu jistaw jisselvu jkollhom tip ta' garanziji ta' self sabiex parti mill-politika tal-koeżjoni u dan l-istrument jiġi użat not effettiv. Hemm tweġiba ħafna, tweġiba faċli għal dak li huma l-aċċess tal-SMEs għal finanzi u fil-fatt is-Sinjura Sharon Bozet tagħmel l-aħjar tista' biex ikun hemm tibdil fid-direttiva għal aċċess ta' finanzjament. Però hemm ukoll punti ieħor dwar is-self mill-banjak ma mal istrumenti finanzjari jrid ikun hemm ukoll auditing ta' kumpaniji u anki eh, dwar ir-rapportaġġ għaliex m'hemmx għan li nagħmlu l eh, eh, il-finanzjament disponibbli fit-teorija għax imbagħad fl-aħħar mill-aħħar wieħed irid ikollu l-possibilità biex jressaq l-applikazzjoni u jagħmel din it-talba l-finanzjament. Ġifri mill-prerija rridu naddu għall-prattika u din titkun ta' possibilità anke għall-aktar kumpaniji u negozji żgħar. Grazzi tassew sal-minuta nagħti il kelma l-onorevolu l-onorevoli Kristogelus. Sinjuri, il-kriżi laqtet il-SMEs bil-kbir. bosta minn nis edha kienu jaħdmu għall l-SMEs. Kienu jaħdmu fiħdan l-SMEs u anki kienu imesċu dawn il-kumpaniji zaru medji. U għalhekk aħna għanna dilemma fuq żewġ binari għaliex l-SMI se ikollhom diffikultà biex jirċievu jkollhom self u jkollhom aċċess għal kapital, però f'termini tal-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ma nasibx li din hija stampa ċara. Jekk 80% tal-SMI se timmorru għand il-banek u għedin il-banek qed jgħidulhom lej dispjaċina ma nistgħux intukom flus, dak il-każ x'aktarx li ħajspiċċaw bla flus u jfallu u għalhekk l-eliġibilità għal finanzjament tal-Unjoni Ewropea soġġetti għal ħafna regoli qed juruna li hemm ħtieġa biex wieħed juża l-kapital, wieħed ma jistax jagħmel jagħmel talba l vat u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jitolbu għal rimbors li għal flus li jintefqu. Però meta nħarsu lem naħal oħra naraw li dan huwa kumpless Forsi tkun ħafna aktar faċli kieku l-SMIs jiġu jkunu jistaw jimpiegaw iż-żaza għaliex din bekk dan il-mod ikunu għedin jeleminaw il-qat fost iż-żaza. Issu Robert Mayer, grazzi tassew l-SMIs jammontaw l-aktar minn 90% tal-kumpanji fl-Unjoni Ewropew jiġġeneraw aktar minn 80% tal-impjeg fil-fatt huma sinsla tal-ekonomija tagħna. U fl-impatt tal-kriżi ekonomika Issa naraw li hemm diffikultajiet biex ikun hemm aċċess għal flus u fil-fatt għaddej studju minħat tal-Parlament u qed naraw li l-appoġġ u l-programmi prezenti ta' appoġġ mhumiex immirati u mhux qed jilħu lan tagħhom. Aħna din naraw il-forum differenti tal-SMEs u rrit tkun hemm s-se għalix l-SMEs mhumiex grupp marġinat. U lanqas meta niġu għan numru ta' impjegati jew inkella l profit jew it hemm ukoll imprenditori żgħażagħ li għadhom qed jibdew il-kumpaniji tagħhom daw kollha għandhom ħtiġijiet differenti mill-kumpanija mexxija minn familja ġif il-kumpaniji tradizzjonali. Għaliex ħafna drabi dawn iwaslu għal spesa amministrattivi, hemm ukoll rekwiżita ta' kontabilità eh, diffiċli, u għalhekk iridu nindirizzawhom dan l-aspett. Issa biex bekk l-SMI sikun jistgħu jaqdmu dmirhom u jagħmlu xogħolhom. Issa l-minuta u nefs, nati l-kelma l-onorevoli Kaczewska. Grazzi ta' s-sessur president, signori, l-SMEs. U ma ta' bilħaq sinsla ta' l-ekonomija tagħna tal-lum u għal-aħjar mod kif aħna niġġieldu l-qat u anki nelbu diffikultajiet tal-krisi finanzjarja u joħol u impieg ġdid u grazzi għalihom li l-ekonomija tista' tigber. Skont l-istatistika Ewropea fl-2005-2010 aktar minn 85% nħolqu impjiegi ġodda f'dawn l-impjiegi, dawn il-kumpaniji tal-SMEs ħafna minn kumpaniji fl-Ewropa, 98% minnhom huma fl-Unjoni Ewropea u dawn huma SMEs u jimpjegaw eh, zaza qed nara l-pjanijiet tal-Kummissjoni biex inbidlu definizzjoni tal-SMEs għal dak li hu n-nies li qed jiġu impjegati. L-SMEs dak il-każ ikollhom jikkompetu ma' kumpanji li qegħdin jippjegaw mijiet ta' nies. U anki f'dipartimenti speċjali mfassla sabiex idaħlu sabiex jagħmlu użu mill-finanzi Ewropej. Kummissarju, inti għat li l-SMEs kienu is-sinsla tal-ekonomija Ewropea. Pero ikkolli ngħidlek li s sens hija xi ħaġa li inti titibża jew jekk inti ma tagħtix l smi e s'aċċess għal fondi tal-Unjoni Ewropea, jekk inti ma toħloq xejra dominanti fil-finanzjament u regoli u anki il-proċess ta' applikazzjoni li bħalissa tinsab fuq żewġ binari, sfortunatament inti ser tkun qed turi li qed tifhem x'inhi l-problema ma tkunx ħadd solvejta. Grazzi tassew, issa nagħti l-kelma lill-Onorevoli Dadana żewġ minuti. Grazzi tassew, Sur President. Jider ċar li il-kriżi finanzjarja prezenti tfisser li l-SMEs qegħdin f'pożizzjoni tajba biex iġildu l impiek u anki l impiek fost iż-żaza għanna bżon aktar appoċ, taħriċ u għajnuna f'dak li huma l-proġeduri sabiex wieħed jikseb u jkollu aċċess għal finanziament Ewropew il-qafas legali għandu jinbidel. Sabiex bekk aħna nkun nistgħu ngħinu li l-SMEs bilħu ir-rekwiżiti tagħhom f'dan ir-rigward, id-definizzjoni ta' SME hija vitali għal din se determina x'għandha tkun il-qafas legali 67% ta' nies li jaħdmu fiħdan l-Unjoni Ewropea bħalissa ma koperti ta' din id-definizzjoni, ġifier għalhekk dan huwa vitali għas-suq tax-xogħol, però dak li rridu nagħmlu rridu niksbu l-aħjar bilanċ sabiex nassikuraw li l-qafas legali għall-SMEs tfisser li huma jistgħu jkunu flessibbli biex jiżviluppaw u hemm ukoll kontribut li qed issir fil-interess ġenerali tas-soċjetà. Jekk ħajkun hemm wisq pis amministrattiv għall-SMEs, hemmhekk ħajkonna periklu. Hemm il-kwistjoni tal-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ma nistgħux ngħidu li ċertu impjegati mandomx ikunu soġġetti għall-istess leġizlazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurta fil-post ta' xogħol, però ħaddieħor jista' jgħid li dan huwa pis amministrativ għalhom biex innaqsu dan il-pis amministrativ ċertu ċirkustanzi jista' jkun ta' periklu kif qed bil-fatt niddeskrivi għalhekk hemm il-ħtieġa wkoll li ninvolvu lill-impjegati anki f'dak li huma deċiżjonijiet li jittieħdu minħat tal-kumpaniji, però biex dan isseħ irid ikun hemm informazzjoni bil-qudiem għal dak li qed isseħ x'qed nifissru bil-kelma ristrutturar għalhekk trasparenza lejn il-pegati u partijiet terzi hija vitali. Dak li aħna nixtiequ, jekk aħna dak li nixtiequ nagħmlu li jrid ikollna eh, ħafna dokumentazzjoni u regolamenti għall smis dak il-każ aħna rridu nassikuraw li meta aħna nispiċċaw bl-irmiet eh, ma jkollniex biss impjegati vulnerabbli u qiegħda. Grazzi tassew nagħti l-kelma lil eh, Sur Piper għal żewġ minuti. Mela mill-bidu taħna nistgħu ngħidu qed nitkellmu fuq il-fond strutturali, programm ta' tkabbira l-Unjoni Ewropea biex ngħinu lil reġjuni l-aktar foqra. Għalhekk aħna ma rridux noqogħdu noħol unfaslu fond ġdid ta' tkabbir li ħafna gvernijiet ta' xellu qed jippruvaw jagħmlu, pero 300 biljun elwa li jed jiġu allokati għandhom jintefqu b'mod eh, siwi u nilħu l li qed nixtiequ u li fassanna għar-reġjuni rigward l-implementazzjoni strutturali tal-fondi strutturali fejn il-proċeduri ta' kompetizzjoni qegħdin jiġu applikati fejn nies iridu japplikaw il-finanzjament hemmhekk fir-reġjuni ta' kompetittivi hemmhekk kenna l-SMEs u provdejna aktar flus minn qatt qabel. Teknoloġiji nano, ċertu reġjuni hawnhekk fil-fatt issa jinsabu minn ta' quddin fit-teknoloġija innovattiva u anki fin-nix teknoloġiku fil-waqt li huma qegħdin ukoll jikkonfermaw l-eżistenza tagħhom li tkun waħda anki sostenibbli. Proċeduri kompetittivi huma effiċjenti u għalhekk irridu ninkorporaw dan il-konċett aktar bis-saħħa f'ċertu programmi kif qed nagħmlu pereżempju fir il-Connecting Europe Facility. Intrapriżi żgħar ħafna drabi f'dan dal-impetus Ewropew huwa importanti biex huma jibqgħu eh, biex jisopravvivu. Jekk aħna nieħdu vantaġġ minn dan kollu, naħseb li aħna nkunu verament qed nilħu l-aspett fejn nixtiequ li negozji jkunu aktar effettivi. Sa nagħti l-kelma l-Onorevoli Schwab. Sur President, Kummissarju, eżis kollegi. Id-dibattitu rigward il-finanzjament tal-kumpaniji żaru medji hija waħda li ipprattikajna ħafna drabi u tkellimna dwar ta' sikwif din il-kamra. U dak li smajna dal-ħodu kienet eh, repetizzjoni ta' dibattiti aktar bikrija. Dan qed wassalni biex ngħid li eh, ngħid dak nitkan fuq dak li qalet is-Sinjura Ford li nasmajta fil-fat bil-raqqa. Pero mux bizzet nodu nitfaw l-ħtija u nipuntaw subajna, ma nasibx li hija u attor tal-Kummissjoni Ewropea li l-SMI qegħdin isofru mill-problem li qegħdin jgħaddu minnu. It-tieni li indi u ktar diskussjoni u nishtu biz l-attenzjoni fuq kustjoni ta' finanzjament ma tgħinx. Fil-Ġermanja, dawn il-kumpaniji żaru medji mhumiex daqshekk imħazbin dwar l-aċċess għal finanzjament hija problema l uħud però bażikament għalihom il-problema hi li huma ma jistgħux eh, jilħqu u jgħaddu minn din leġiżlazzjoni komplessa li hemm. U għalhekk lingwaġġ aħjar ta' definizzjoni ta' l-SMIs tkun aktar utli mhux biss għall-SMIs imma anki għal leġiżlazzjoni nfissa. U Onorevoli Vanem, inti tkellem dwar 99.5% ta' kumpaniji li jinsabu fis settur tal-SMEs u dan juri li iva għandna problema lix aħna qed inkopru l-kumpaniji kollha. Allura, din mhix immirata u għalhekk ma nafx hekk il ser skopri ġdid l-istudju li ser jagħmel kummissarju Tajani. Grazzi. Ninji tali mame o modre karti. Għandek żewġ blue cards u xwab. Taċċettom? taċċetta l-Blue Card ta' Sr. Ford? Grazzi. Kif inti kwatajtni nista' niċċara li jiena mhux qed nitfal ħtija kollha fuq il-Kummissjoni għalkemm iva ħafna problemi, però il-punt tiegħi u li rridu nkunu aktar speċifiċi li nsibu soluzzjoni fejn nistgħu. Aħna għajjimna dissa mistoqsijiet ċari u iva rridu nħarsu lejn tweġibit ċari u speċifiċi. Inti taqbel miegħi li micro business li jimpiega minn 5 għal 10 minn u huwa differenti minn kumpanija medja li timpiega 250 ruħ u għalek ridu nħarsu li reġims differenti għal dawn il-micro companies. Issa għandna bluk ħard oħra minn l Sanchez Smith. Skużani, jina rrit eh, tellajt il-karta biex nitkellmu taħt il-KHDI. Grazzi tas-Sur President il-Sinjura, il mistoqsija ta' Sur Sinjura Ford ta' tidħol mod tajjeb ma dak li għatjeni, il-vajna naqbel mi Sinjura Ford li eħe, bla dubju, irridu ikolna aktar differenzazzjoni bejn l-SMEs. Ħażin li nitkellmu dwar li nkabru l-SMEs meta aħna din ngħidu li e, nsaħħu 99.5% tal-kumpanija kollha, ovvjament hemm interessi differenti bejn l-SMEs il kumpani l-aktar żgħar se jekk ikunu miex qed t salzet jew xi ħaġa oħra dan jista' jwassal ovvjament għal ħajja komplikata fil-kuntest ta' leġislazzjoni komplikata. Allura fil-kostitwenza tiegħi hemm kumpanija aktar kbar li għandhom kwistjonijiet u għandhom problemi ma l-aċċess għal finanzjament. Issa ngħaddu għal proċedura l-KHDI prandi wis nist f'din il-lista din il-lista u ħanatijom il-kelma pero ser nkun rigorus ħafna biex nżom il-ħin. Mela l-ewwel kellima hija ser kell. Eh, <clears throat> Grazzi ħafna, President. Importanti ħafna li qed nitkellmu dar din il-kwistjoni llum għaliex l-SMEs huma l-iktar grupp importanti li joħloq l impigi hawn fl-Ewropa u jgħinuna noħorġu mir-reċessjoni ekonomika. Għalhekk is-sendura d-definizzjoni tal-SMEs għax s sur ġvab jgħid li d-definizzjoni tilqa l-iktar mill-kumpaniji fl-Ewropa mhix definizzjoni fi nfusa. Mod partikolari naqbel ma' Vicky Ford li għanna nifukaw l-iktar fuq il-kumpaniji l-iktar u l-kumpaniji familjari u noqogħdu attenti li nisiltu dawn il-kumpaniji differenti, speċjalment fer rigward il-burokraziji u l-menti. Dawn importanti mhux biss ekonomikament, iżda anki soċjalment u kulturalment, għaliex ħafna drabi jinsabu fil-ċentru tal-bliet, jekk ma jmutu l-belt tmut magħhom, u għalhekk importanti li jkun hemm aċċess għal fondi u li naqsu l-burokraziji. Grazzi President. Grazzi ħafna. Issa is-Sinjura Jakonsari. Kiitos puhemies. Grazzi ħafna, Sur President. Il-kwistjoni ewlenija ovvjament hija li noħorġu minn din il-kriżi. Kummissarju Hann, il-perspettivi d-dimni ma tantx huma sbieħ għaliex minflok li għandna 24 miljun SMEs li kollha jirqaw impiegat ġdid, il-problema, il-realtà hija li jistaw ikeċċu impiegat wieħed u jfisser li kon 24 miljun impiegat qiegħed oħrajn. X'ingħidu dwar l-SMEs? Hemm problemi anke fir rigward iżida tal-vatt u meta dan jiżdied ikun hemm prezzijiet li jiżdiedu naraw li tnaqqis ta' pagi u meta tnaqqas il-pagi qed tnaqqas id-demanda u għalhekk is-settur tas-servizzi surħan u l-punti marbuta miegħu qed jifissru aħbarijiet żiena għalina. L-istati membri għalhekk jeħtieġu jikkooperaw fuq dan għal xinkella kwalinkwa ħaġa oħrejja sekondarja. Grazzi. Sur Kalam. Grazzi, Kummissarju, Ministru. Tlet punti. Rridu nipprovdu iktar aċċess faċli u faċilitat għal l-SMEs għadu komplikat komplikat li ntaffu regoli u anki li jkun hemm proċeduri semplifikati li ħajkunu kwistjoni tawlenin li nindirizzaw. It-tieni net ma tantx tkellimna dwar nuqqas ta' informazzjoni fuq l-opportunitajiet ta' fondi speċjalment fuq l-informazzjoni ta' fondi addizzjonali, par pereżempju l-Fond Soċjali Ewropew jew il-Bank Ewropew għall-Investiment. U t-tielet punt, u mistoqsija lill kummissjoni l-involviment tal-SMEs għall-opportunitajiet tagħhom u l-fondi fl-implementazzjoni tal-istrateġiji makroekonomiċi Ewropej. Hija kwistjoni pendenti iżda fir-rigward l-istrateġija tal-Baltiku pereżempju għadni ma nafx li hemm proġett wieħed li jinvolvi sem tal-SMEs u dawn għandhom rwol importanti ħafna fil-kooperazzjoni transkonfinali. Fl-aħħar, il-Kummissjoni lesta li tinkoraġixxi l-Stati membri biex ikun hemm fondi nazzjonali biex jappoġġaw l-SMEs. Grazzi. Issa, Signora Swinburne. Thank you, Mr. President. Grazzi, President. Wales huwa wieħed mill-ifqar raġuni fl-Unjoni Ewropea għandu dipendenza kbira fuq il-kumpaniji żgħar u familjari minkella li kien hemm żewġ rounds ta' fondi strutturali ma rajni titjif fil-GDP u għalhekk irridu napplikaw il-fondi strutturali b'mod differenti biex nistipulaw il-produttività ekonomika. Palma qal komissarju fil-bidu kieku kull SMI impjega persuna waħda qiegħda ikonna impatt fuq it-kabbir ekonomiku. Għalhekk irridu nżguraw li reġuni ikunu esplicitament imħeġġa biex bekk jahdu azzjoni għal SMEs u aċċess għal fondi fuq bażi ta' priorità mhux biss permezz ta' Jerika u Jessica eh, permezz ta' Jessica u Jeremy l-SMEs irridu jkollhom aċċess għal finanzi, għal kompetitività u l-impjiegi li jistgħu jkunu ta' stimolu akbar. L-assistenza għall smes m'għandix titqis bħala għajnuna mill-istat u tintuża bħala skuża mill-amministraturi reġjonali biex jagħtux fondi lill-SMEs. Grazzi. Issa ħanaddi l-kelma l-Sur Karins. Grazzi ħafna, President. L-Europa għandha bżonn tkabbir. Sabiex ikun hemm tkabbir ekonomiku għandna bżonn investimenti. Permezz tal-investimenti ser niksbu aktar postijiet tax-xogħol ġodda. Fl-Ewropa għandna fondi struttura fondi finanzjari u finanzjamenti stretti u limitati għall-SMEs li huma tajbin biex joħolqu postijiet ġodda tax xogħol. U għalhekk x'in huma l-problemi? Definizzjoni tal-SMEs hija tant wiesa li tinkludi kwalinkwa impriża tal-Unjoni Ewropea 99% u dan ifisser li dawn l-imprizi li tassew mażar li huma tassew jaffaċċaw diffikultajiet kbar fl-evalwazzjoni fl-aċċess tal-fondi m'għandhomx din l-opportunità li tassew għandhom bżonn. Għalhekk jiena tal-fema li nirrevedu mill-ġdid il-definizjoni tal-SMEs biex tinkludi biss l-imprizi zar li tassew għandhom bżonn l-ikbar appoġġ. Grazzi. Issa ngħaddi kelma lis-sur Toja. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kennen Sie Herrn Grazzi ħafna, President. Taf is-sur Hanselman jekk m'għandekx idea minnu, suppost tkun taf minnu, aħjar tkun taf minnu. 20 sena ilu għamel eh, ftejim ma tlet msieħba għamel kumpanija u issa għandu eluf ta' impjegati. Kiseb fondi mill-land ta' Nord Rhine-Westfalia biex ikollu accessibilità u għalek dawn it-tip ta' self u kreditu jistaw ikunu ta' jnuna. Fl-Europa għanna bżon um, ehm, ninfaslu metodu kif nistgħu ngħinu lill-SMEs għandna naqsu il-limiti għanna nizguraw li hemm minqas burokrazija u kwalinkwa fondi li ma jintużawx irridu jiġu allokati mill-ġdid. Sabiex bekk nżidu per eżempju eh, zidiet fl-SMEs u jkun hemm iktar possibilità li jom jiksbu kreditu. Fis-sistemi bankari, il-banek kommerċali u banek tal-mutuals li mhux dejjem jeżistu fil-żoni l-aktar imbeda irridu jkunu involuti aktar, speċjalment għal kumpaniji li huma l-aktar innovattivi irridu jkollhom politika għalihom biex bekk ma jkunni sitwazzjoni fejn dawk li huma dajfa biss jisaħħu, ma anke dawk li huma b'saħħithom ikomplu jissaħħu. Grazzi, nikkellima li miss. Grazzi, ħafna, President. L-aċċess tal-SMEs għal fondi huwa suġġett li ħaqqu attenzjoni kbira minn ħatana. Hemm aktar li x'nistgħu nagħmlu billi nsaħħu il-fondi strutturali. Il-proġetti għandhom jitwetqu mod aktar flessibbli. Is-sem tal-SMEs għandu jiġi msaħħa u għalhekk għandna bżonn li niddibattu dan u nsibu soluzzjonijiet minnu fih minn l-aktar fis possibbli. Il-mistoqsija hija ħanħorġu b'soluzzjonijiet sodisfaċenti l-affarijiet ma tantx jidru sbieħ bħalissa. Il-fondi ta' bħalissa u finanzjamenti ta' bħalissa ma jagħmilx tajja pa' sitwazzjoni li hemm tassew fuq is-suq u dan ifisser li l-mekkaniżmu kollu ta' finanzjamenti jrid jiġi sussat u jinbidel mill-ġdid biex bekk nagħtu aktar attenzjoni ħalli ikun hemm fondi bil-qudiem. Irridu ntejbu l-kondizjonijiet billi ntejbu billi natu possibilità li dawn il-kumpaniji jimpiegaw aktar nies. Sur Paxka. Grazzi, President, Kummissarju. Jiena nappoġġa kwalinkwa miżura li tejjeb l-ambjent tal-negozji għall-SMEs. Għanna ħafna programmi għall-SMEs Iżda nitkellmu ħafna dwaru, nikbu ħafna dwar dan is-suġġett, iżda sfortunatament ir-riżultati ma tantx huma wisq. Ħafna drabi l-SMEs ikunu mexxija minn nies li m'għandhomx biżejjed edukazzjoni taħriġ u dan ifisser li l-SMEs u dawk li jaħdmu għar-rashom għandhom bżonn regoli sempliċi biex imexxu l-kumpaniji tagħhom u anki regoli sempliċi ta' kontabilità u ta' taxxi. Jekk aħna ma nġelux lill gvernijiet tagħna li jwettqu jipoġġu fis seħħ regoli sempliċi għall smis l-inqas pis possibbli l-uffiċjali ċivili fil-pajjiżi tagħna jkomplu jagħmlu bullying u pressjoni fuq min jaħdem ar-rasu l-SMEs. L-SMEs żar jibżgħu mill-SMEs il-kbar iżda jekk ikun hemm pressjoni minn ħatana tagħna nkunu nistgħu nimxu l qoddim Naħseb li l-burokraziji fuq il-livell nazzjonali huwa l-ikbar xkil għan-negozji tagħna. Jekk nagħmlu xi ħaġa għal dan ikun tajjeb. Issa l-Onorevoli Angelilli. Grazzi, President, 23 miljun tal-SMEs fl-Europa li għatu xol l-120 miljun ruħ. Iktar minn 90% tas sistema produttiva fu fl-Italja naslu saħan sitra sa 98%. Ta' sekwit qed nitkellmu dwar imprizi b'inqas minn 50 impjegat anki imprizi familjari u għalhekk ma nistgħux naqblu ma' dawk li jpoġġu pressjoni sabiex inżidu il-limiti massimi marbuta mal-imprizi medji għaliex dan ikompli jpoġġi f'sitwazzjoni għallar għall-aċċess għal fondi komunitarji huwa meħtieġ b'mod ġenerali niggarantixxu aċċess aktar faċli għall smes lill fondi strutturali fuq kollox f'dan il-moment ta' kriżi fejn huwa aktar diffiċli li jkun hemm aċċess għal kapital. Il-proċeduri huma komplikati wis, wis burokratiċi u ta' sekwit ma jħeġġux lil beneficjari Tantu vera li saħansitra l-Ġermanja li hija effiċenti ħafna fl-użu tal-fondi komunitari edha blura fl-użu ta' dawn il-fondi. L-imprizi żaru ta' daqs medju mhumiex imprizi tat-tieni klassi, anzi. Grazie ħafna, issa l-Onorevoli Andreas Barea. Grazie, Presidente. Grazie, President. Aħna grati għal din opportunità niddiskutu dawn l-affarijiet ma' rappresentant tal-Konsill, l-SMEs huma tassew importanti għall ekonomija Ewropea u minħabba l-kriżi għandna bżonn li jkun hemm tkabbir li niffukaw fuq is-suq tax-xogħol. 23 miljun SMEs li qed jitolbu l-lajnuna tagħna u sinsla tal-kattir tal-impigi. għanna bżonn aktar kreditu laħi kun disponibbli sa' Ġunju u ser innaqsu l-burokrazija. Diġà wasanna tard Mejju għalhekk nindirizza l-Kunsill biex nistaqsi sar biex ikun hemm fondi strutturali msaħħa biex ikun hemm aktar aċċess għall SMEs. X'inhuma l-miżuri ta' għajnuna biex ikun hemm miżura minn tal-inqas tanġibli waħda li tista' tgħidli biex niġġieldu l-qatt. Aħna tnaffaċċaw sitwazzjoni ta' kriżi dejjem tmur għall-ar u kellim ta' tiġi interrotta. Issa l-Onorevoli Mijokovic. Grazzi ħafna, President, Komissarju. Illum il-veloċità hija vera importanti. Hemm kumpaniji li għadin jissiltu biex jibqgħu jeżistu, biex jibqgħu jiżviluppaw. U l-istituzzjonijiet ma tantx huma ehm, qed jipprovdu tweġiba ta' malajr. L-SMEs jiddependu fuq il-veloċità u semplifikazzjoni tal-appoġġ li jiġi provdut lilhom. Jekk aħna tassaw rridu nħedġu iktar nis biex ikunu mdaħla fil-imprenditorija rridu niprofdu aktar arfin, iktar opportunitajiet, speċjalment fil rigward l-edukazzjoni u t-taħriġ. 60% taż-żgħażagħ ma kellhomx opportunità li ikollhom taħriġ fl-imprenditorija. 23 miljun kumpaniji li semmejna qegħdin ifallu li jużaw il-kanali kollha ta' informazzjoni li huma disponibbli għal kulħadd. President, Komissarju, Ministru, L-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea. Sfortunatament, il-kriżi ekonomika u finanzjarja kellha effett devastanti fuq l-eżistenza tagħhom u l-perspettivi għal-futur. Ħafna SMEs m'għandhomx aċċess għal fondi minħabba li l-fondi Ewropej jirrappreżentu l-sors ulini ta' fondi u minħabba li strumenti Ewropej qegħdin hemm biex jappoġġaw l-SMEs u joħolqu l-impigi, naħseb li l-ewwel net huwa neċessarju li fil-perjodu ta' programmar li jmiss nżommu il-politika ta' koeżjoni u l-budget għal din il-kategorija ta' beneficjari u t-tieni net hija essenzjali li jkollna awtoritajiet reġjonali u nazzjonali li jkunu involuti. Irridu nivolvuhom mill-ewwel stadji bikrin meta niżviluppaw programmi ġodda ġejjini sabiex bekk niksbu l-iktar politika ta' koeżjoni effiċjenti għal ġejjini biex inħadnu l-SMEs u nqisu wkoll l-ispeċifiċitajiet ta' kull reġun individwali. Issa l-Onorevoli Flashikova Benova. Grazzi ħafna, President, Kummissarju. Fid-dawl ta' dan dibattitu naqblu lkoll koll li l-SMEs huma essenzla tal-ekonomija Ewropea jimpjegaw l-iktar nies fiħdanhom. U dan għaliex il-kumpaniji l-kbar ħafna drabi jkollhom il-kwartier ġenerali tagħhom fil-kumpaniji Azjatiċi minħabba l-ispejjeż u dan naħseb li politikament u soċjalment mhux xira. Nittama li nkonna l-possibilità li niddiskutu din il-kwistjoni fil-ġejjieni. Il-kriżi ekonomika laqtet l-aktar l-SMEs. U minħabba li qegħdin eh, jiġildu biex jibqgħu jeżistu xorta waħdu ma aktar ta' suċċess minn kumpaniji kbar u jadattaw ruhom aktar aħjar. Sfortunatament madana kollu aktar diffiċli li l-SMEs ikollhom il-fond aċċess għal fondi milli mqabbel ma' kumpaniji li huma kbar. Minħabba l-importanza enormi tal-SMEs fl-ekonomija Ewropea irridu nsibu modi ġodda sabiex nużaw il-fondi strutturali. Rridu neliminaw il-burokrazija u l-ostakli amministrattivi u rridu natu l-SMEs aċċess għal kreditu. Skużani, ma stax nara l-arloċ, ma peress li qed tajli biex qed tixxejjel biex nieqaf ħanieqaf. L-aħħar kelliema l-Onorevoli Sanchez Smith. Grazzi, President, Kummissarju, membri onorevoli, il-mezzi ta' xandira tibdew jifukaw fuq ħtieġa fuq strateġija fuq medda twila ta' żmien għal darbohra. Inna ngħidu dan għal bosta xhur issa. Jekk rridu naraw erkupru ekonomiku ta' vera, għanna bżon użu aħjar ta' rizorsi tal-istat biex bekk intejbu l impiegi fost il-kumpaniji, specialment l-SMEs. Jekk hemm 23 miljun Europa eh, eh, eh, SMEs fl-Europa, dawn huma vitali għall-ekonomija biex jagħtu nifżdit lill-ekonomija tagħna. Jekk ikollok problemi għall-aċċess ta' fondi u l-kreditu, is-sitwazzjoni tkun waħda imwera. Peress li għanna inna najdu li għanna bżon fondi strutturali biex nejnu l-SMEs, nafu li kanna rapport tal-orta tal-auditori ta' marzu li sostni ħagġa li inna najdu li l-istrumenti finanzjarju ma' wis komplikati. 27 biljun euro ta' budget allokat għall-SMEs minna tal komissjoni nafu bih izdem ħafna diffikultajiet marbuta ma' definizzjoni tal-SMEs. Dan irridu nqisu ħaħjar skont id-diverġenzi li hemm u anke skont il-politika li għandna. Naddir kelma issa l-klim tal minna ħat tal-Kummissarju Han. Grazzi, President, Signuri membri onorevoli tal-Parlament Ewropew nixtieq nirringrazzjakom ilkoll għad-dibattitu. Sfortunatament, il-ħin allokat f'żewġ minuti u nofs ma nistax indikom tweġibiet dettaljati lil mistoqsijiet kollha. Tirċivu tweġibiet bil-miktub. Permettu li nagħmel taqsira ta' xi wħud mill-tweġibiet għall mistoqsijiet tagħkom fil-periodu ta' programmar eżistenti edin fil-proċess ta' ristrutturar, iżda sta' l-istati membri li jagħmlu l-proposti neċessari. Tistaw ser raskom li l-Kummissjoni ser tkun favur lejn kwalinkwa proposta li tkun edem sabiex tħaddan l-SMEs u itnaqqas il-qad, speċjalment il-qad fost iż-żazax. Emmek nappella lilkom biex tuni l-appoċ ta'kom u biex tieħdu l-azzjoni meħtieġa fl-istati membri ta'kom u fil-kostituenzi ta'kom. Numru ta' membri tkellmu dwar l-appoġġ tal-SMEs fil-ġejjieni. Għal perjodu ta' programmar li jmiss, aħna stabilejna ċifri ġodda ta' 80% u 50% għall-iktar pajjiżi sviluppati u għall-inqas pajjiżi sviluppati rispettivament. Dawn huma livelli minimi għall-SMEs iżda aħna ġejna kritikati bil-bosta għal dawn iċ-ċifri. Jekk id-dob tassaw temnu li tinvestu fil-kompetittività u l-innovazzjoni fost li semqis jiena tassaw għandi bżonn lajnuna tagħkom sabiex bekk dan il-limitu massimu minimu ta' allokazzjoni ta' budget jiddaħħal. Ovvjament għanna bżon salazzjonijiet għatta posta għal kull reġun għanna bżon nużaw il- l-istituzzjonijiet finanzjari li qegħdin hemmhekk eżistenti huwa ċar dan u għal dawk li kritikaw il-periodu twil ta' otja ta' assistenza finanzjarja u żmien li jieħdu biex il-flejjes jaslu fejn huwa meħtieġ naqbel din hija problema għalija wkoll. Jiena m'iniex kuntent daqskom fuq dan l-aspett. Imbagħad fir-rigward il-titlu wieħed għal ġejjieni li huwa fukat fuq it-kabbir sostenibbli 500 biljun euro allokati hemmhekk jekk ikonna stqarrija ċara qabel is-sajf li dan huma flejjes li ser ikunu disponibbli fil-perjodu ta' programma li jmiss dan jibgħat messaġġ ċar li ċittadini Ewropej iżda anke messaġġ ċar li swieq għax ikun qed jindika li dan din hija direzzjoni li aħna qegħdin mmexxu nindirizzaw l-investiment fejn tassaw għandu jasal l-investiment għandu ikun tajnuna għall-ekonomija u mod kif aħna nkun nistgħu nħadnu kabir. Grazzi. Thank you and finally Mr. Vaman for the council. Grazzi għadu għassurja Vaman fissam il-Kunsill. kunsel um, Herr Kommissar. President, Signori, Kommissarju, il dibattitu tal-ħodu analizza l-kwistjoni tal-SMEs u l-aċċess ta' riżorsi finanzjarji u kol id-definizzjonijiet l smes Minħabba Nisat l-ekonomija jinnixtin appoġġa l-aċċess tal-SMEs għal fondi u importanti ħafna li xut tkabbir l futura liġ l-SMEs jikontribwixxu ħafna għal dan kollu il-Presidenza qed taħdem biex toħloq um, Single Market in Venture, in venture Capital. Aħna rridu l-aħjar kapital l-aħjar kondizjonijiet possibli rridu. Nirringrazzjawkom għal kontributi kollha tas-Sur Bensil nitkellmu smajna dwar possibilitajiet għal iktar possibilitajiet ta' xogħlijiet fost l-SMEs u dan huwa importanti wkoll għall presidenza Daniża. Irridu ovvjament iktar tkabbiru iktar xogħlijiet u fl-istess ħin l-Small Business Act tal-Kummissjoni fl-2008 kien għamel pass importanti u issa għandu jiġi implementat fl-istati membri kollha. Jekk nieħdu dan bħala l-puntatlu, il-Presidenza riedet li kollha streamlining tal-leġiżlazzjoni, pereżempju proċeduri ta' tenders li għamlu aktar possibli li l-SMEs jitrattaw dawn il-kwistjonijiet. Hemm ukoll kwistjoni ta' su uniku eh, ġenwin u dan jippermetti iktar tkabbir eh, għall-SMEs. Tlet punt kif qal is-Sur Calvin, is-Sur Rubik u s-Sur Van Nistelrooy. Parti importanti ħafna tan negozjati għal qafas multijanwali futur u għan nikkonċentraw fuq iktar riċerka u żvilupp u l-użu ta' fondi strutturali wkoll. Dawn għandhom jiffukaw iktar fuq l-anijiet li aħna stabilixxejna u importanti ħafna li hija parti importanti ħafna mix-xogħol tal-Presidenza Daniża fid-dawl tal-qafas finanzjarju li jmiss tal-2020. F'dan il-kuntest nixtieq nirringrazzja l-Parlament tal-appoġġ li tal presidenza Daniża u grati li flimkien il-Kummissjoni, il-Parlament u il-Kunsill qegħdin juru interess kbir u jieħdu azzjoni biex jissiguraw li l-SMEs fl-Ewropa jistgħu komplu jikbru nħolqu iktar xogħlijiet biex miljuni ta' żgħażagħ li jistennew li aħna nofrulhom xi ħaġa fil-fatt iva nkunu qegħdin nofrulhom xi ħaġa. Grazzi ħafna, grazzi kollegi, dan id debattitu issa huwa magħluq. Issa ser ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna hija dikjerazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni Rappreżentant Oli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u Politika ta' Sigurtà dwar is-sitwazzjoni ġewwa l-Ukrajna u l-każ ta' Julia Timoshenko.